Uh, dear colleagues, we have a very busy agenda today, so um, I'm going to begin proceedings on time. Mela, signori, ħanibdew bl-adozzjoni tal-agenda jekk m'hemmx aġazzjonijiet din adottata u ngħaddu għal approvazzjoni tal-minuti ta' 25 ta' Ġunju 20 ta' Settembru jekk m'hemmx aġazzjonijiet għall minuti huma wkoll approvati. Naddu issa għall-aħbarijiet tal-President fuq il-profil lingwistiku għanna interpretazzjoni disponibbli fil-lingwi kollha ħsieb Danis, Kroat u Irlandiż u fuq il-qbil ma' rakkomandazzjonijiet ta' koordinaturi namanizzar rapporter Sur Dalton tal-ICR nominat rapporter fil-proposta ta' regolament biex u il-firxa ta' kontenut terroristiku online u ħajħuħ proposti Sinjora Stevens, il-Kumitat jaqbel ma daw rakkomandazzjonijiet iva. Jaqbel, imbagħad fuq l-atti delegati ta' implementazzjoni, fuq l-atti ta' implementazzjoni 28 ta' Novembru il-Parlament irċiva direttiva ta' implementazzjoni ta' Kommissjoni stabilixxi speċifikazzjoni tekniċi fuq il-marki tal-armi tan-nar. L-elementi diskont id-direttiva tal-Kunsil seba' EEC e fuq il-kontroll l-akwist l armi lat bażiku għad direttiva artiklu 7 ehm, u 20 353 li temenda direttiva 91 2007 EC. Dan ġi komunikat lill membri kollha permezz tal- eh, libe U jekk hawn ħadd li għandu oġġezzjoni jekk iġobkom informaw is-Sekretarjat qabel it-12 ta' Diċembru f'nofsinhar u fl-aħħar għandna votazzjoni anzi elettronika ħafna propjament fil-ħamsa u nofs, fil-ħamsa u nofs sa probabbli s-seba. Ġifri ġibu l-cards ma'kom. <coughs> Għax ħafna x'namlu. U nittamaw li kuna daqxajn iżjed membri prezenti u grazzi għal dawk li ġew issa qed jisimawni. Aħbar oħra, kollegi. Intom mistednin tipparteċipaw? fi dialogu ma' organizzazzjonijiet reliġjużi u filosofiċi għabbażi artiklu 17 ta' trattati danħa ikun um, ospitat minn Vice President Mary McGuinness u jieħu u ħajsir it-tlieta 4 ta' Diċembru. Religjon u drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea responsabilta komuni ħajkun hemm il-President u l-ewwel Viċi President tal-Parlament preżenti din hija Sedina illi jiena intlabt naqsama ma'kom. Sal-agenda punt 3 l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. 5 Novembru, il-rapporti dal-fajl Sur De Jong prezenta la bozza opinjoni kien hemm 67 emenda U issa jista' jkollna skambju ta' opinjonijiet fuq dawn l-emendi. Għalhekk ħanitlob l-Sur De Jong rapporter tagħna biex jek jogħġbu jiprezentana l-punt. Grazzi ħafna, Sur President. Fil-qosor pjuttost tax tistaw taraw ukoll kemm hawn MPs prezenti, jiġifieri vera Fajl diffiċli u eċitanti dan l-ewx. Mela, 67 emenda ħafna minnhom tejbu jew iżidu mat-test u nista' nirrakkomandhom. L-emendi li jixtiequ jħassru xi parti tat-test jew jillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni tal-opinjoni miex ħankun favur tagħhom. Ħajkolli ġifieri rakkomandazzjoni negattiva fuqhom, imma dawk l-emendi li żiedu elementi mal-opinjoni jiena stajt nilħaq tlet emendi sa kompromess li ħankun qegħdin diskutu nhar l-erba. Ma naħsibx illi l opinjoni ivarjaw ħafna bejn dawk illi fil-fatt taw kontribut għal dan l-abbozz opinjoni. L-unika ħaġa li għandi niddiskuti ma' shadows u forsi nqajjem hawnhekk ukoll hija l-fatt li uffiċjalment din hija opinjoni lil AFCO fuq l-implementazzjoni tal-Karta mill-Unjoni fil-qafas istituzzjonali Ewropew u ħafna emendi kienu jitrattaw iżjed fuq kif l-Unjoni Ewropea tista' titratta drittijiet fondamentali fl-Istati membri Jiena fil-kompromessi inkludejt ħafna elementi, però mod ġenerali naħseb illi għanna namlu progress rapidu fuq dil-opinjoni manki konna kważi konsensus fuqa. Grazzi ħafna lilek, Dennis. Għanna xi kollegi li jixtiequ jitkellmu. Għanna xie xi zawak u ukoll. L-ewwel xadow ta' l-SND Kristina Kirchbok. Grazzi, Sur President. Nibda billi nirringrazzja lill kollegi illi firmaw ukoll l-emendi tiegħi mis-sen Nistkellem fuq kollox sempliċi ma ħaninsisti fuq xi aspetti li huma importanti għall grupp tiegħi. L-implementazzjoni ta' karta mill-Istati Membri din importanti ħafna x'artiklu 51 jgħid illi tapplika meta l liġi Ewropea tiġi implementata, għalhekk għandna bżonn ta' kjarifika hawnhekk għax aħna nemnu illi l-ambitu tal-karta għandu jiġi estis fl dati ċittadini kollha. Kien hemm emenda wkoll fuq l-obbligi pożittivi tal-karta, ġifieri kull meta drittijiet u l-valuri tal-karta ikunu medda. Is-Sur De Jong ressa emenda numru 38 interessanti ħafna u nsegwu l-iżviluppi fuq daw drittijiet kemm fl-Istati Membri u kemm fl-istituzzjonijiet. Ressaqt emenda wkoll fuq deċiżjoni bla preċedent tal-Polonja matul il laqgħa ta' Ottubru tal-Ministri tal-Ġustizzja illi Eh, rat l polonja kontra il-konklużjonijiet tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali qed nara l-emendi li tress u ma jidirxi li kien hemm xi ħadd ieħor li għajem dan il-punt ma tajjeb illi niftakru fil kontest politiku li ninsabu fih. Mod ġenerali l-emendi huma pożittivi u naqbel ħafna ma dak li qed jipproponu il-ħodor u il rapporter ukoll. Issa nistenna bil-ħerqa nkomplu diskutu iżjed għada. Grazzi, Christine. Ix-shadow għall-ECR Sur Durek. Grazzi ħafna, President. L-emendi illi ressaqna jiffokaw fuq żewġ aspetti. L-ewwel nett il-prinċipju ta' sussidjarjetà hawnhekk irridu inżommu mal-loqsma ta' kompetenzi illi ġew delegati fuq l-Unjoni Ewropea. Din hija kwistjoni ġenerali, iżda hemm ukoll kwistjoni oħra li nittama li ssib bosta fil-kompromess u test finali tar-rapport. Din hija wkoll xi ħaġa li ġiet adottata bħala deċiżjoni tal-Parlament Ewropew qed nirreferi għad-dritt li il-ġenituri ikollhom ikunu f'kuntatt ma' tfal tagħhom. Nafu il-każ tal-Jugendamt fil-Ġermanja imma hemm affarijiet oħra l-artiklu 24 tal-Karta pereżempju u nittama li l-emendi illi jitrattaw id-dritt li ġenituri kollhom kuntatt mal-ulidhom daw l-emendi ikunu jistgħu jintlaqgħu mir-rapporter u jiġu inklużi fil-emenda ta' kompromess. Ħankunu mixjin f'din id-direzzjoni aħna, grazzi. Is-sur Thierry Cabras għal-ħodor. Grazzi, President. Kontenti li s-sur De Jong Għall-inqas japprezza li għandu ftit kollega hawnhekk miegħu. Grazzi, grazzi tal-li tapprezzana, Sur De Jong. <coughs> President, jina nilqa l ta' opinjoni ta' rapporter li t-tratta u kollu tindirizza xi tħassib li għandna aħna bħala grupp. Illum aħna rċivejna kompromessi illi għamel il-rapporter Uħed mill-punti kruċjali donnu tiġi indirizzat, ġifiri insaħħu il-kamp ta' applikazzjoni tal-karta. Il-fatt li l-karta tapplika biss għal stati membri tal-Unjoni Ewropea. Jekk qed jimplementaw il-liġi Ewropea artiklu 51 ta' trattat, hija xi ħaġa li mhix meqjusa bħala biżejjed u mhix sodisfaċenti wkoll għal ħafna ċittadini, inkluż għalina. Din hija sitwazzjoni li tista' toħloq biss iktar eh, alienazzjoni mill-Unjoni Ewropea. U għalhekk għandu jiġi konsidrat illi jiżdied il-kamp eh, applikazzjoni tal-karta dan huwa punt kruċjali importantissimu. M'għandix dubju li flimkien ma' shadows ħankunu qed niffinalizzaw din l-opinjoni u tkun opinjoni tajba ħafna. Grazzi ħafna. Sutjer kabra saw xaħtiħar li xtiq jitkellem? Le, mela grazzi Dennis ta' tax-xogħol li għamil. Jiena kont qed insegwi din l-opinjoni kont hawnhekk ma tanti bdejt ix-xogħol fuqha u interessanti illi xi ħaġa pjuttost teknika bħal din opinjoni nalla xorta għandha 67 emenda. Dana jixħet iż-żmien li qed ngħixu fih m'hemm xejn li jsir f'libel mhux interessanti. U għanna opinjoni issa li hija pjuttost interessanti wkoll il-votazzjoni hija skedata għal jannar. Tixtieq tikkonkludi? Le, kemm xtaqt ngħid illi jaħar Kristin kalla raġun tajt illi shadows fil-fattu għada mux l-erba kifet jena oriġinarjament. Grazzi ħafna. Din hija sala kbira tagħlek qisu mawx ħafna daqshekk nies, fil-verità hawn mhux ħażin, jiġifieri sawtu xwislilkom infuskom. Mela, punt ħamsa issa l-implementazzjoni ta' dritt ta' dispozizjoni ta' trattat fuq il-kooperazzjoni msaħħa. Il-kollegi mill-Komitat AFCO jixtiequ jisabbilixu rapport fuq l-implementazzjoni ta' kooperazzjoni msaħħa sabiex naraw x'konklużjonijiet jistgħu jiġu misluta dal-mekkanizmu l-Kumitat tagħna ħa jkun qed joħroġ opinjoni fuq il-kwestjoni peress li huwa ta' kompetenza esklusiva fuq il fuq l-eppow. Kontent li rapporter jgħat għamnek is-sur Ġuraski Tomas Fidejk. Grazzi, kontent ħafna illi jgħat għamnek il-President ħan prezenta rapporti fil-qosor u ħan nitkellem bitċek. Grazzi ħafna. Grazzi. Nixtieq nibda billi nuri l-apprezzament tiegħi għax-xogħol li għamlu x shadows U dan ifisser li aħna il-ġimgħa l-oħra nexxinna noħorġu b'test li stajna qasmuh il-kollegi aħna ridna nuru li kapaċi naħdmu b'mod effettiv flimkien u li konna xi ħaġa li tkun iktar faċli għall istati membri biex jimplementawha. Fil-verità ma kienx hemm ħafna inizjattivi sissa illi użaw il-kooperazzjoni msaħħa U għalhekk aħna dna għalfejn, għalfejn l-istati membri ma kinux qegħdin jużaw il-kooperazzjoni msaħħa f'dawk l-oqsma fejn kieku jixtiequ li jkollhom iżjed flessibilità jew moviment. U l-problema kienet illi dan il-qafas ta' kooperazzjoni msaħħa mhux qed jaħdem kif suppost u l-idea ta' dan it-test kienet illi nippruvaw niżguraw illi pereżempju l-epo jingħata spinta Nixtieq nitlob il dawk l-istati membri illi ma kinux involuti biex jinvolvu ruhom. Fis-7 ta' Diċembru sas-sija ta' wara nofsinhar, suppost għandhom ikunu wasluli l-emendi kollha u mbagħad il-ġimgħa diħla fi Strasburgu ħajkollna laqgħa tax-Shadows. Grazzi ħafna Thomas. U qed nagħti titwila ma' sala biex narakawx min jixtieq jitkellem. Le. Thomas, mela. L-emendi jistaw jitres u sa 7 ta' Deċembru ta' sija ta' warna f'sinar. Grazzi ta' xol tijak fuq din l-opinjoni apprezzata ferm. Qed niġru kollegi wasalna l-punt sitta Jina rapporter fil-verità hawnhekk imma x'namlu nkomplu? Ok. So, um, so colleagues, I'll just proceed. Mela, Iva, ħankompli bl-agenda, sinjuri, għax għanna ħafna votazzjonijiet u għalek ħanibqa' dej. Naf li għaw xi kollegi li jixtiequ jinaqdu maħna. Fuq ċertu punti li jkunu li jkun hemm miktub il-ħin ma' ġembhom. Imma u jekk naġġel forsi jitilfuqhom imma diffiċli tkun taf x'għandi għamen. Jimporta nifqu għal ħames minuti jimporta. Ħames minuti biss jekk ma jimportax ħalli ma naġġilx iżejjed u għanna xi kollegi li għadhom daħlin u jistu jitkellmu speċjalment fuq it-trasport u forsi interessawhom xi punti. U l-punt li jmiss ukoll. Grazzi, grazzi tal paċenzja. We'll, we'll resume in about five. Mela, inkomplu issu minna u ħames minuti oħra. Colleagues, um, very happy to resume the... Kollegi, ħankomplu mela bil-laqa. Grazzi tal-paċenzja. It-tnejn dejjem ġurnata diffiċli għax ikollok nies li qed jivvjaġġaw u dejjem ikun hemm xi problema. Mela, ejja nikomplu issa fuq punt 6 madam. Um, the subject matter... Il ħanitrattaw id-drittijiet fundamentali tal-nies b'diċendenza Afrikana fl-Ewropa. Aħna għandna kompetenza tal-miżuri kollha li jiġġieldu diskriminazzjoni kollha. Imma sissa qatt ma trattajna b'mod speċifiku kif kien hemm bżonn importanza speċjali lil nies ta' dixxendenza Afrikana fl-Ewropa speċjalment il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni u razziżmu applikata ehm, lilhom u nixtieq Nejt l-kollega Signora Kienge ta' kem kienet ispirazzjoni għalina biex namlu dan il-xol, Għolja għet namluħ lej laħar tal-mandat, dana xorta huwa punt f'waqtu importanti u xorta għadna fit-ċans li nindirizzawh. Għannak għadin referu għal studji publikati bħal per eżempju mill-fra kien hemm studju anki saħan sitraġġima l-oħra fuq dan is-suġġett illi jidentifika b'mod partikolari b'maċċar il-fenomenu jitratta razziżmu, diskriminazzjoni u jitlob modi differenti sabiex niġġieldu dik it-tip ta' razziżmu. U biex nieħdu wkoll nagħtu anzi ħarsa komprensiva lejn l-istorja komuni tagħna. Irridu nħeġġu l-partiċipazzjoni attiva ta' nies b'dixendenza Afrikana jekk nħassu li l-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet kollha fil-fatt juri kemm hemm bżonn ta' partiċipazzjoni, speċjalment ta' nies minn discendenza afrikana bħala anki rappresentazzjoni politika, politika rappresentazzjoni ġenerali fis-sozzjonijiet tagħna. Eh, nies Eh, suqas skolla ma' ġenerali imma aħna għadin indirezzaw din il-ħagġa f'din il-mozzjoni rizoluzzjoni u dan l-abbozz rizoluzzjoni ġi approvat mill-koordinaturi bil-proċedura bil-miktub fil-21 ta' Novembru u l-abbozza minn seta' rizoluzzjoni ħa jara d-dibattitu permezz ta' mistoqsija orali li wkoll ġie approvat mill-koordinaturi. It-tnejn li huma ħajtres u qudiem il-konferenza ta' presidenzi biex imbagħad jiġi inkluż fil-plenarja tal-ewwel ta' Jannar b'dibattitu skont ir-regola 128. Kontent li daqet fuq l-aġenda tal punt u qed nirrikonoxxu wkoll din il-forma ta' diskriminazzjoni f'dan iż-żmien hekk diffiċli. U allura b'dik l-introduzzjoni nixtieq issa nistaqsi li shadow rapporteurs jekk ixtiequ tkellmu fuq din l-abbozz ta' riżoluzzjoni u mbagħad jekk ikollni iktar kummenti. Naħduhom il koordinaturi tal-PPE għadu mux għalhekk nixtieq nitlab il-koordinaturi tal-SND Sinja Kienge sabiex tagħti l-ewwel kontribut kieġba. Grazie. Grazie, Claude. Nirringrazzjak minn qalbi lilek personalment bħala president tal-komitat tal-li tal-li segwejt din, din il- din l-attività mhux biss fil-Komitat Libe, ma anki għall-attività li inti turi eh, b'entużjażmu eh, lejn l-Europa li m'għandix li ma tibżax. Nixtieq anki nirringrazzja għal gruppi politiċi li kontribwew għat-test u għamlu possibbli illi fl-istituzzjoni Ewropea nistaw Eh, narfu nistaw nirrikonoxxu din il-forma ta' razzizmu għal persuni ta', di, ta, ta discendenza afrikana li li jihdu forum differenzi differenti mi beda lejn il-persuni afrikani illi narawa uh, flar forum ta' razzizmu strutturali u twasal għal ksur ta' drittijiet u libertajiet fundamentali. Rajna f'ċerti stati Ewropej e, illi mhux biss mm, għal dawk li għandhom discendenza Afrikana, imma anki imħabba il-kulur tal- tal-ġilda, nistaw niftakru ġdara e, maċerata Luka Zajni ħareċ fit-triq u beda jajat u għal nirritna rrit noqtol kem, kem suwet possibli u huwa laqat sitt persuni li sallum għadhom qed jistennew l-ġustizzja. Ġustizzja u wara dan kien hemm anki oħrajn il-ġimgħa li għaddit aħna ippreżentajna r-rapport ta' drittijiet tal-Aġenzija tal-FRA. U nistgħu naraw mekk kemm kien hemm forum ta' diskriminazzjoni lejn il-ċittadini ta' discendenza afrikana. U dana, din ir-riżoluzzjoni hija anki denunċa u qed tippreżenta anki miżuri konkreti fuq kif nistgħu naġixxu <clears throat> jiena mort <clears throat> f'ċerti stati membri fi Franza u anki fl-Ingilterra fejn hemm kuxenza eh, minnaħa tal-komunitajiet proġetti soċjali, ekonomika, imma speċjalment politika. Irridu nifmu illi l-Europa qed tbiddel wiċċa u s-soċjetajiet tagħna għandhom isibu saħħa ġdida, ħajja ġdida u għandhom jisfruttaw il-multikulturalizmu. Għandu jkollna soċjetà iktar multikulturali, iktar inklużiva, iktar li tirrispetta l-individwi u memx spazju għal mibeda. beda. Uh, aħna eh, naħdbu eh, lejn l-ugwaljanza u dawn l-istrumenti huma importanti għax isaħħu soċjetà li tista' ssir multikulturali. Uh, more broadly, um, the issue of... Grazzi u issa id-diskriminazzjoni kontra nies f'Afrika, b'discendenza afrikana, ġifiri fil-housing, fil-sistema ġudizzjarja, eccetera, dawn huma fett li trattajnijom kollha fir-riżoluzzjoni, anke daw li semmejt inti rassizmu fil-sarja, eccetera, ġifiri. Jekk hawn kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu. Grazzi ħafna Sur President u proset ukoll tar rapport u grazzi wkoll is-Sinjura Kienge tal-li għal ħafna snin issa fuq wieħed mill-aktar punti importanti dwar l-Afrika. Naħseb li t-tmexxija ta' dawn in-nies it-tisħiħ tagħhom fl-Ewropa jkun importanti ħafna fil-futur meta ħajkollhom bżonn proġetti Afrikani wkoll. Ġi dawk li qegħdin hawnhekk li qed jitalmu u li għandu wkoll rabta mal pajjiż oriġinali tagħhom u jħassuhom ukoll Ewropej jistaw jkunu pont perfett bejn iż-żewġ kontinenti. Għalhekk aħna għandna intuhom lodda kollha f'idejhom. Fl-istess waqt importanti ħafna kif attenti li l-Parlament Ewropew jinvolvi iżjed esperti u nies li jirrappreżentaw ħafna mill-pajjiżi Ewropej tal-punent fejn hemm nies b'dixxendenza Afrikana ma jibatuhomx jirrappreżentawhom fil-Parlament Ewropew anki rwol tal-mezzi tax-xandir ngħidu fuqhom il dawn in-nies fil-mezzi tax-xandir dan wkoll huwa importanti ħafna ħafna minn daw in-nies huma fqar. U għandhom bżonn ukoll programmi ta' żvilupp u ta' karriera. U għanna nġildu koll dan il-preġudizzju il donnu għandin il-laqta ta' preġudizzju fil-menti ta' xandir. Hemm bżonn kbir għal tmexxija Afrikana fl-Ewropa għal dawk li tiġa qegħdin jgħixu hawnhekk sabiex niżguraw li dawk li jgħixu fl-Afrika jirnexxu aħjar, mhux biss biss tal-Unjoni Ewropea ma anke f'pajjiżhom stess. M'hemmx għalfejn jiddiskutu l-immigrazzjoni kif qed nagħmlu issa fil-Parlament Ewropew naħseb ħafna iktar importanti nifukaw kif jagħmel dan ir-rapport fuq soluzzjonijiet futuri għal dawk li jgħixu fil-faqar fl-Unjoni tal-Unjoni Ewropea barra minna. Grazzi. Thank you very much, Livia. Um, our other shadows, uh, they're all very committed to this. Uh... Grazie ħafna, Livia. Hemm <clears throat> ħafna kollegi li huma eh, eh, interessati ħafna f'dawn il-suġġetti u eh, naf li rridu jikunu prezenti u ma impenjati ħafna f'din ir-riżoluzzjoni fil-kontenut, però nifhem li nartat nejn mhuwiex faċli li wieħed jasel. Birgit tixtieq titkellem inti? Kont se ngħid li ma ħadd iktar li xtieq jitkellem, ma nista' nagħtik il-mikrofonu. Grazzi, President. <coughs> Nishtiq namel komment qasir. Għax il-kollegi Cecil Kienge ila taħdem fuq dawn is-suġġetti. U mhux ftit. <coughs> Naħseb illi aħna għandna imbidlu l-perspettiva tagħna. Jina ma naħsibx illi il-persuni kollha <coughs> illi jgħixu fostna huma ta' discendenza afrikana għandhom bżon ta' jnuna u appoċ. Mux iktar minn oħrajn, illi għandhom bżon ta' jnuna fċerti situazzjonijiet. Aħna hemm bżonn neġildu kontra id-diskriminazzjoni, rridu namlu mod biex neqirdu diskriminazzjoni, għandu jkun possibli, mandux jkun possibli li il-persuni mħabba eh, l-oriġini tagħhom jew fuq il-kulur tal-ġidda tagħhom għandhom jiġu trattati ħażin. <coughs> L-istess U għacħar li lajnuna dejjem ħaġa tajba, imma li sviluppi f'stati afrikani kienu jkunu minn l-aħjar, kiku il-politika tal-Afrika ma tiġix ikkonsiderata sempliciment minn perspettiva ta' dak li jaqbellinna. <clears throat> Imma jekk aħna namluwa din il ajnuna mod li nirrispettaw iċ-ċiklu ekonomiku, il-fat li huma qed joħolqu valur u minn flok ma neħdu mill-Afrika il-materja prima u naħdmu hawnhekk u nagħmluhom iktar eh, olja. Oljien, eh, aħna hekk iridu nagħmlu għax inkella dawn il-problema ħniex se nirsolvu. Jiena dak li nixtieq ngħid fuq din ir-riżoluzzjoni mhijiex kwestjoni fuq l-Afrika. Din ir-riżoluzzjoni tirrigwarda l-Ewropa Afrikani li jilom għaw sekli u edin jiexu u jahdmu fostna. U li u <clears throat> jaraw kondizjoniet indaqs u jifmu illi l-lum edin f-pozizjoni fejn il-diskriminazzjoni edha tizdiet u dawn edin jifitxu il-diskriminazzjoni, il-rappresentazzjoni. il-diskriminazzjoni, il-rappresentazzjoni. Eh, meta jena tħalt 20 sena ilu fil-Parlament Ewropew ma kienx hemm persuni mid dixendenza Afrikana, illum hemm xi ftit. U dana qed iġi rifless ukoll f'ċerti swieq ta' xogħol u ċerti setturi ta' soċjetà bħal ġudikatura u l-polizija. U kif semmiti sinjora Kiengen, naraw aħna flashpoints bħala reazzjoni anki għal għaż-żida fil-populizmu u għal daqstant jena kontent li nmexxu dim din ir-riżoluzzjoni. U jiena meta bdejt naħdem u fuq l-abbozz, fuq l-ewwel bots, kont naħseb hekk ħaġa li nistgħu nagħmlu fil-fatt aħna u nixtieq nirringrazzja kulħadd Eh, imma eh, eh, ħaġa importanti ħafna rridu anki nippruvaw nagħmlu mainstreaming hawnhekk. Nirringrazzja l Ċeċilja għal-ħidma tagħha u għal-ħidma tal-FRA fuq dan il-suġġett. Mela, aħna se nadottaw din il-abbozz fl-10 ta' Deċembru u se jkollna dibattitu fil-plenarja fl-ewwel plenarja ta' Jannar nimmaġina li ta' tkun iktar la minn dik li kellna aħna id-dibattitu fil-plenarja. Grazzi ħafna lil kulħadd li għen biex isseħ din ir-riżoluzzjoni. <clears throat> Ma mela nista' ngħaddu għal punt numru seba'. Mela qegħdin perfettament puntuali. ċoe il rapport minn fuq il-missjoni libe fuq l-istat ta' dritt fil- f'Varsavja fil polonia fit-19 tal-21 settembru. Il-kap tal-delegazzjoni kontien u senajċin huma l-kwistjoni tekniċi mbagħad nati rapport għasir fuq dan ir-rapport. Mela kollegi, e stat ta' dritt fil farsavia il-missjoni tagħna fuq dan is-suġġett u kol kienem persuni uħrajn hija pjuttost sensitiva, uh, specialment fuq l-istat ta' dritt. Jiena kont il-president tad delegazzjoni, il-ħodor, mill-ħodor kienem hemm is-Sinjora Sargentini, Tomasewski, Engel, Bej u s-Sinjora Spinelli u Bergeron. Il-abbozz il, il tal-rapport ġi finalizzat u kellna anki interlokuturi illi l-taqajna maħom f'Varsavja kellhom l-opportunità jikkommentaw fuq l bozz tar-rapport. Kien hemm min uża din il-possibilità u fl-aħħar l-awtoritajiet Polakki tajnihom ġimgħa biex jikkommentaw fuq dan la bozz u nar l-erba jien rċevejt itra mill ambasġatur Pollak kumment iktar speċifiċi u anki ġeneriċi. U litra <clears throat> se tkun anki annessa mal-rapport tal-missjoni. Ma issa se niprezentalkom l-għanijiet tal-missjoni u riżultati principali. Qabel ma niftu <clears throat> id-dibattitu għal-kommenti. Mela, l-għan li ma kien lan ta' din il-missjoni kienet biex nifmu iktar il riformi attwali tas sistema ġudizzjarja polakka u e, u naraw x'impatt hemm fil-qafas tal-artiklu 7 fuq il-stat ta' dritt. Kien hemm rappreżentanti tal-gvern, tas-senat, partiti politiċi, rappresentanti tal-OECD, l-ODHR, u anki rappresentanti ta' soċjetà ċivili. Id-delegazzjoni tal-Parlament tixtieq tirringrazzja l-interlekuturi kollha u ħafna minnhom anki rċevejnihom e, erġajna il-ġimgħa li għaddiet għal disponibilità tagħhom u għall-ispjegazzjonijiet li tawna. Aħna għamilna l-isforzi kollha biex inkunu nistgħu nintaqgħu ma' l-iktar e, firxa possibbli ta' interlokuturi kien hemm ċerti laqati li ma stajniex natendu. Bħala president tal-delegazzjoni tqajt mal-President Duda, mal-Prim Ministru u l-Ministru tal-Ġustizzja u il-kap tal- klabna dawn il-laqat u lebda waħda minnhom ma ġiet konċessa. <coughs> anki l-Prim Ministru informana li mhuwiex disponibbli ta' amana. Bħala President tad delegazzjoni jiena nefem illi huwa leġittimu illi l-autoritajiet polakija jagħmlu revizjoni tas-sistema u jiena smajt l-ispjegazzjonijiet tal-autoritajiet ta' kif kienu qed jagħmluha, però nixtieq infakkar illi wara l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea. Eh, l-imħalfin Polakki huma anki imħalfin Ewropej. U Wara li smajt l-interlokuturi kollha, aħna nippreżentaw il-riżultati prinċipali u dawn ġew maqsuma mill-membri kollha tad-delegazzjoni. Ħlif il-membru Tomaszewski tal-ICR u Isturbej mill-grupp INF. Fid-delegazzjoni hija mħasba Din hija l-ewwel konklużjoni. Fuq il-effetti kumulativi tal-riformi ta' sistema ġudizzjarja f'dawn l-aħħar tliet snin illi kellhom impatt fuq il-Tribunal Kostituzzjonali, l-Rati Ordinari u anki il- rati oħra, kollox dan huwa riskju u qed jimmina b'mod sistematiku l-istat ta' dritt fil-Polonja. Anki elementi oħrajn li ħasbuna kienu il-kompożizzjoni u tħaddim tal-kompożizzjoni tal-tribunal, il-fatti li ċerti sentenzi tal-tribunal kostituzjonali mumux qed jiġu pubblikati. U ħafna anki eh, eh, il-membri mill-qrati illi ġew keċija u anki attakki sistematiċi kontra l-imħalfin bil-bidu ta' proċedura disciplinari kontra l-imħalfin li jitkelmu kontra il reformi u dawk illi jamlu eh, rinvi għal ECJ eh, fuq kustjoni ta' trattat. Il-akkumulu tal-setat u l-fat illi il-Ministru tal-Ġustizja huwa anki prosekutur ġenerali, dan jfisser illi hemm influenza tal-Ministru tal-Ġustizja fuq il-prosekutur ġenerali li għandhom ikunu separati mill-gvern. U anki il konsil Nazjonali tal-Ġudikatura u, u anki l-influenza politika tal-ġudikatura. Punti kien il reġim ġdid għal eh, għal uh, fatt illi eh, l-imħalfin tal orti Suprema għandhom jirtiraw u fil-fatt kienem 27 minn 72 eh, mħalfin ġew obbligati jew jiġu probabbilment se jiġu obbligati illi eh, jirtiraw. Eh, dawn huma mem lebda possibilità għal dawn imħalfin li appellaw għad deċiżjonijiet u kien hemm nuqqas ta' ċertezza legali fil-proċedura anki fuq il-Kamra ġdida tal-Orti Suprema. Kienem anki inċertezza legali fuq il elezzjoniet futuri, ma kienxem dibattitu pubbliku u konsultazzjoni pubblika u anki kondizjoni tal-medja dejjem għar aċċess għal sorsi tal-gvern minkejja illi hemm libertà relativa, però anki u fejn hemm din il-libertà hemm kondizzjonijiet però illi dejjem qed jismorru għall-ar. Anki għal NGOs hemm inqas finanza iktar pisi amministrativi u inqas possibilità ta' konsultazzjoni. il kwestjoni ta' nisa fil polonia specialment f'ċerti reġuni, anki eh, nuqqas ta' drittijiet bażiċi uh, uh, ta' riproduzzjoni ta' kontraċezzjoni. <coughs> nuqqas ta' dialogu kostruttiv ma' organizzazzjonijiet anki tal-rakkomandazzjonijiet ta' Venezia kif ukoll rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea Fil-qosor, il-delegazzjoni tal-Parlament ħlif il-membru eh, tal-ICR Sur Tomaszewski u tal-INF Sur Bej u mħazbin fuq il-prinċipi ewlenin <coughs> tal-istat ta' dritt li qed jiġu miksura. Eh, setat legalità, ċertezza legali, arbitrarjetà, setat eżekutivi, indipendenza tal-qrati u aħna naqblu ma l-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea illi hemm riskju għal ksur ta' stat ta' dritt minnaħat tal-autoritajiet polakki. Ir-rapport se jkun e, memmus mal-litra tal-ambasġatur tal-Polonja u issa nitlob il-kollegi għamlu il-kommenti tagħhom fuq dan la abbozz u qed ninnota illi għaw xi kollegi li kienu membri tad delegazzjoni li huma preżenti. <coughs> Signora Sergiantini kienet membru tad delegazzjoni, tixtieq tikkommenta? Grazie. Jiena napprezza il jiena kont parti mid delegazzjoni. Irridu niftakru wkoll li din id-delegazzjoni għamilniha il-ġimgħa ta' wara <clears throat> li l-Parlament ivvota fuq ir-rapport fuq l-Ungerija. <clears throat> U jiena nħoss li huwa importanti li aħna waqafna tendenza biex ix-xogħol biex ix-xogħol isir tajjeb fuq il-proċedura tal-artiklu 7 irid ikun hemm missjoni fil-pajjiet u hemm bżonn ikun hemm laqat anki mal-rappreżentanti tal-gvern, tas soċjetà ġovili u tal-, tal media. u ġurnata wahda għamilna zjara fil-ħodu fil-istituzzjoni legali illi illi hija eh, eh, illi hija responsabbli għal biex eh, għal biex timpiega u tkeċċi l-imħalfin. U għarlof senat kellimna ma' l membri ta' Senat u għet mill-membri għal illi jina kont anki prezenti dal-ħodu fil-bord għal tkeċija tal-imħalfin. U jina nħoss illi dina hija propju illustrazzjoni tal-problema li għanna u dinna li jem intħil minna tal-gvern u memx indipendenza. U komment eħor mux fuq il-kondizjoni, fuq il-konklużjoniet, jena poġġa l-konklużjonijiet. Jien aħna ħarisna anki lejn kwistjonijiet ħafna iktar wiesa fuq il-trastat ta' dritt demokrazija u drittijiet fundamentali fil-Polonja. U u morna li lem il-proċedura tal-artiklu 7 tal-Komissjoni Ewropea. Tkellimna mal-ġurnalisti, per eżempju. U din ħaġa importanti ħafna, għax bekk ma nistawx nissamplifikaw proċedura tal-artiklu 7 sempliciment għal kwestjoni ġudizzjarja fejn wieħed jipprova ipoġġi responsabilità fuq ħaddieħor. Jiena nħoss li aħbar tajba li l-gvern Polak iddeċida ibiddel il-liġi fuq l-età ta' terar tal-imħalfin, imma nibża biss li dan argument għal kunsill illi ilu jiddibatti fuq il-Polonja kważi sena u u jistaw jajdu ma li istituzjoni oħra tista tiħu l inizjativa u għanna ma jkonniex tort imbagħad, it-tort ikun tagħhom. U dina nibżawis illi tista tkun konklużjoni loġika minnaħa ta' kunsili li jiprova jevita li jitratta s-situazzjoni. Minnaħa l-oħra l-Komissjoni għal gwardjan ta' trattati u l-kas jista eh, jista imur fil orti tal-ġustizja. Umbat nistaw naraw bidla. U u dana id-dibattitu e, e fuq il-aki Ewropew. Għalina għalija kienet importanti l-possibilità li aħna stajna li tkellmu ma' kulħadd fil polonia fuq dan is-suġġett. Jiena naħseb illi li ħaġa tajba li l-Parlament jippreżenta mod kif ta' ħidma illi e, meta jkun hemm każ ieħor bħal da, inkunu nistgħu nħarsu lejn din ir-rutina u nuru illi aħna għandna rutina u u maħniex qed aħna maħniex qegħdin nażlu ċerti stati membri biex nitkellmu fuqhom uh, uh, f'dan il-każijiet. Aw xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem m'hemm xej personali. E, e, aħna kważi konna ma kenniex rappreżentanti hawnhekk minna ħata ħafna ħafna kollegi xejn personali kontra l-Pollaki. Grazzi Judith, hemm xi formalitajiet issa x'ngħaddi minnhom. Din dan huwa din hija delegazzjoni pjuttost uh, sensitiva. Jiena nixtieq nirringrazzja l segreterija tal-Libe u anki l-kollegi tal-gruppi politiċi differenti li ħadu sem fir-rapport u li ħadmu fil-missjoni. L-istess rapport ġi diskuss mill-gruppi politika, politiċi li fil-grupp tal-ICR u l-INF u mekkem hemm oġġezzjonijiet, allora nistgħu ngħidu li illa għata approva il rapport tal-kumitat biex ikun nistaw nimxu l-qudiem fil-proċedura u niftħu il-rapport fil-passi proċedurali għal Parlament Ewropew. Livia. Għandi punt wieħed, jekk permettin fuq il-proċedura, jiena nixtieq ngħid illi naħseb li huwa importanti ħafna illi kulħadd għandu jisemma leħnu fuq dawn ir-rapportu kifatt l-artikolu 7 il-proċedura għanda tiġi segwita fil-post fl-istat membru u billi ninkludu il-kulħadd mill-NGOs mux minnaħa wahda, bis mis-setturi minnaħa kollha. Mux qed ngħid li dan ġara hawnhekk, però fil-futur il-Komitat Libe għandu jiżgura illi kulħadd isemma leħnu f'kwistjoni daqshekk importanti. Però t tini puntum imbagħad tiegħi peress illi dan artiklu seba' u se jerġa' jmur lura fil-Kunsill u r-rapporter se nisimgħu fuqhom u l-istess ġara fil kasta l ungerija U naħseb illi tkun ħaġa importanti e, illi illi kollega mill-libe illi u la darba dan il-rapport e, jitpoġġa qoddim il-ministri biex jiġi diskuss fil konsil jien naħseb li huwa importanti u jina nixtieq dana qed ngħidu lill-President Tajani illi huwa importanti illi anki minnaħa tal-eBay għandu jkonna xaħad delegat biex nuru li aħna professjonisti eh, li aħna kapaċi nispiegaw is-sitwazzjoni, speċjalment jekk aħna għandna kollega mill-grupp minnaħa tal-libe li jista' jassisti lilek u li rapporter fil-kunsil. Din hija proposta tiegħi speċjalment meta nqis dak li ġara fil-smih tal-kas tal-Ungerija fil-Kunsill. Grazzi Livja fuq l-ewwel punt tiegħek għal parteċipazzjoni tal-NGOs. Id-delegazzjonijiet tagħna kollha kellna ħafna xogħol biex nixbruhom kollha l-NGOs u kien hemm eh, ħidma intensiva ħafna fid-delegazzjoni biex nidentifikaw il-parteċipanti u anki la bots Jimmy Boat lil dawn l-NGOs għal kummenti tagħhom. Fil-fatt la bots rawħ l-interlokuturi kollha u ikkommentaw ukoll u ma taħna minna l-emendi għabbażi ta' dan u anki l-gruppi politiċi rawħ anki jekk la tendenza l-lum hija pjuttost limitata anki minnaħat tal-gruppi politiċi. Però Eh, ħafna nies mhumiex hawn preżenti llum fuq il-proċedura. Il-Kummissjoni bdiet il-proċedura fil-Polonja. Allora eh, l-ambitu tal-Parlament huwa limitat, aħna għandna proċedura ta' kunsens, aħna qed nagħmlu kull ma nistgħu fuq il-Polonja u dan jinkludi d delegazzjoni, il-rapport u qegħdin namlu kemm huwa possibbli u anki dan inkludi eh, dal-qed namlu issa nippreżentaw ir-rapport u nibqgħu serjin taħt din il-proċedura. Grazzi. <coughs> Le. Mela, dak nistgħu ngħidu li approvata jekk m'hemmx oġġezzjonijiet. So, colleagues, I think we are going to break until 16 Tajjeb, issa fl-erba u nofs, spostana l-punt li jmiss fuq il-sistema ta' informazzjoni tal-viza, l-ek u sa' l-erba u nofs. Grazzi tal-paċenzja. Okay, colleagues, we now move to consideration of amendments on the proposal. Tajjeb, għala mela nħarsu nell emendi fuq il-sistema tal-viza. Eh, Sur Coelho ġi maħtur pal rapporter u ġi prezentat fil-15 novembru dan il-rapport. Irċivejna 483 emenda Eh, skont id-data ta' skadenza ta' 13 ta' Novembru. Minn dakinhar il-rapporter u shadows ħadmu flimkien biex jaslu ftehim għall emendi ta' kompromess kien hemm erba' laqat. U nirringrazzjahom talli ehm, għaġlu anki f'din il-proċedura. Issa nagħdi kelma lis Sur Coelho, ir-rapporter imbagħad ix-shadows. Sur Coelho. Grazzi ħafna, President. Kif Tafu, kien hemm kważi 500 emenda mill-gruppi kollha politiċi dwar il-laqat, tlieta minnhom saru mal-Kummissjoni, erboħra seħħew mal-Shadow, mal-Shadows, u kien għandna ħames eh, laqat oħra, għandna ħames laqat oħra pjanati sal-ħar tas-sena. Jiena ħanara il-kompromessi ikunu qegħdin ikopru l-emendi kollha kemm jista' jkun. Xi eh, linji l-maħtura eh, mażula diġa u ċari, ħafna drabi dawn qed jimxu mal-eżistenza tas-sistema u fil-kwistjonijiet kollha marbutin mal-interoperabilità il-Parlament diġà għandu pożizzjoni. Dwar l-aċċess għall infurtar tal-liġi, l-maġġoranza tal-gruppi qablu mal-prinċipju illi jingħata aċċess. Dwar il-perjodu ta' retenzjoni ħafna qablu mal latex li ġrawa nfurzat. Ħafna gruppi wkoll jaqbżu mal-qafas tal-protezzjoni tal tad-dejta imsaħħaħ. Aħna rridu però li nproteġu l-Schengen. Dawk li għandhom il-viża fuq żmien twil, u anki dawk ta' żmien qasir jibbenefikaw minn moviment ħieles u fiż-żona Schengen. U allura tajjeb li nżidu l permessi tar residenza eh, fil-vis tkun ikun pass naturali għalina. Allura naħseb il pożizzjoni tal-Parlament fl-opinjoni tiegħi jidher li huwa possibbli anke mal-gruppi politiċi u naħseb nistgħu nibdew bin-negozjati fil-bidu tas sena d-dieħla mal-Presidenza Rumena. Grazzi. Grazzi Carlos. Shadows issa. Na, shadow. Waħda li tixtieq titkellem, <coughs> is-Sinjura Verja. Iva, grazzi ħafna dejjem huwa ta' pjaċir li naħdem ma' Sur Koelio anke jekk ma naqblux fuq is-sustanza kultant. Din hija kwistjoni essenzjali. Jiena naħseb illi waħda mis-sorsi li, li, li wasal tal-emendi. Naħseb kwart minnhom fil-fatt. Imma bejn isna ix-shadows aħna bilna illi l-maġġoranza ta' dawn l-emendi huma emendi ta' prinċipju. Jiġifieri huma universali fil lużu tal-vis. Fil-bidu din kienet qed tapplika biss għall-Afrika ta' fuq. Iżda mbagħad iż-żona ġeografika ġiet estiża wkoll għal pajjiżi tal-Golf, pajjiżi oħrajn u madwar id-dinja wkoll. U għalhekk aħna ma nixtiequx li dawn is-sistemi ta' informazzjoni li jiġu miżjuda. Inti ħat toħloq għodda eh, f'qafas wieħed speċifiku u b'naqra naqra inti tespandi ġeografikament u anki skont il-kontenut u d-dejta li qed tiġi użata. U hekk qed niddiskutu llum. Meta jiena indunajt li il-vis għandha aktar minn 55 miljun eh, talbiet talbi tal-viża u 40 miljun u iktar ta' impronti ta' swaba eh, tajjeb li naraw dinja l-qegħdin jiexu fija u qed noħolqu dawn l-odda illi forsi ħaj fixklu l-demokrazija u naħseb dinja xi ħaġa li tatin twassal d dispjaċira li qed nitkellmu wkoll fuq il-, fuq il it-tfal u anki l-minorenni, minorenni ta' taħt 18 sena, u allura sa' 18 sena irridu jittieħdu l-prekawzjonijiet. Jiena nixtieq rapporter illi għalkemm hemm xi differenzi, xorta nkunu nistgħu nsibu ftehim f'dan il-qasam biex nevitaw biex minorenni ma jgħawx taħt ċertu proċeduri u għalhekk nixtieq nressaq il-proposta tiegħi mm, li nużaw l-outsourcing. Jiena nemmen li rritu ikun hemm qafas ħafna għal din il-kwistjoni. Nafu speċjalment fil-pajjiżi tisfel ta' nagħti tisfel jew fil-pajjiżi Afrikani il-fornituri ta' servizz jużaw ċertu tipi ta' eh, imġiba li jistaw meqjusa bħala distruttivi, per eżempju, iktar ma tkun fir, iktar ikollok viża għalja minħabba l-korruzzjoni u ma naħsibx li dinja xi ħaġa ġusta. Il-persuni għandhom ikollhom il-possibilità l-applikant għandu jkollu l-possibilità li applikaw b'servizz diplomatiku. Aħna wkoll ma naqblux ma l-estensjoni tal-data miġbura u l-identifikaturi biometriċi, aħna naħsbu li din għandha tkun sistema li twassal għal ħruġ tal-vizas. Inkella għalfejn ħajkollok l-interoperabilità jekk inti diġa qed timmultiplika id-data u anke hemm ħafna possibilitajiet ta' kif tista' tidħol fis-sistema mill-awtoritajiet differenti inklużi anki l-autoritajiet repressivi u għalhekk jien naħseb li hemm ħafna xogħol illi jrid isir sabiex aħna nkunu nistgħu insaħħu dawn id-dispożizzjonijiet biex bekk ma jiġux użati għal raġunijiet mhux adekwati anke speċjalment meta nqisu il-kuntest u il-mod ta' kif ħanimxu qudiem fil-futur din hija xi ħaġa ta' dispjaċiru, allura rridu noħolqu salvagwardji. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar Orwell forsi immaġina parti żgħira tar realtà li aħna qed noħolqu għalina nfusna. Grazzi ħafna Mary Christine. Hemm xi kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu? Naħseb il-Kummissjoni tixtieq tagħmel kontribuzzjoni. Iva, grazzi ħafna ħan nitkellem fil-qosor. Minnaħat tal-Komissjoni, aħna ħarqana sabiex nibdew bin-negozjati fit trilogi ta' din il-proposta importanti. Grazzi l rapporter u l-emendi kollha. Din hija proposta importanti ħafna l-Kommissjoni. Nittamaw illi konna ftejjin fuq dan il-mandat. Hemm ħafna appoġġ minnaħat tagħna u lessil nibdew bil-negozjati mal-arkem jista' jkun. Grazzi. Eh, ma nafx hekk hemm xi konklużjonijiet mill-ħata Carlos. Iva, grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja l shadow rapporters kollha tax-xogħol min-naħa tagħhom. Naħseb illi hekk qed naħdmu b'mod kostruttiv kif qalet is-Sinjura Verġa Għatem xie kwistjonijiet ta' prinċipju jina konxju ta' dan. U hemm anki xi punti oħrajn illi fihom jista' jkollna kunsens iktar wiesa. Però fuq xi punti ta' prinċipju li semmet is-Sinjura Verġa wara il-laqat ma' Shadows rajt right li hemm maġġoranza fil-kumitat. Ġifieri jekk nistgħu e, noqogħdu nserħu fuq kulħadd din tkun xaġa tajba ħafna. Jekk le ikollna napplikaw il-regola tal-maġġoranza għaliex dik hija demokrazija fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi Carlos hawn tnejn biss minnkom imma kien dibattitu tajjeb ħafna. Grazzi tax-xogħol e, tagħkom. Grazzi Mar Kristina ukoll. Mella, għandna punt wieħed ieħor qabel il-votazzjonijiet. Għandna l prezentazzjoni mill-Kummissjoni il-proposta fejn niżlu l-pajjiżi ta' terzi għal dawk il-persuni li għandhom il-vizas meta jkun qed jaqsmu l-frontiera esterni u dawk il-persuni li huma eżentati minn dan ir-rekwiżit anki minħabba t tnejħet tal renju Unit mill-Unjoni. Jiena il-rapporter ta' dan il-fajl, kummissjoni, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Iva, pala parti mill-Brexit kien hemm numru ta' eh, miżuri li adottat il-Kummissjoni proposta ta' 13 ta' Novembru biex eh, naġġornaw il-regolament 539 tal-2009 u għanna ir-regolament 1806 tal-2018 din ġiet immodifikata eh, wara l-adozzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni. Olek din hija parti mill-eżerċizzju ta' preparazzjoni. Kif tafu tajjeb, ir-Renju Unit se tkun qed toħroġ mill- mill-Unjoni Ewropea fit-30 ta' Marzu tas sena d-dieħla ħassir pajjiż terzu għalhekk tajjeb niddeterminaw jekk il-persuni eh, il ċittadini Ingliżi ħajqgħu soġġet għal dan ir-rekwiżit meta jkunu qed jaqsmu l-frontier esterni tal-Istati Membri jew mhux ħajjiġu eżentati minn dan ir-rekwiżit għaliex tajab li l-affarijiet jiġu diskussi sabiex anki l-gwardjani tal-frontiera jkunu jafu eżattament jekk il-ċittadin eh, Ingliżi jaqgħu x'aħdan ir-rekwiżiti jew le. Mela, kif tafu hemm numru ta' kriterji illi jistabilixxu ir-regolament tal-Kunsill wieħed Sitta, artiklu wieħed hemm numru ta' kriterji li mhijiex sħiħa għaliex l-affarijiet trid tiġi evalwata każ b'każ eh, sabiex il-Kummissjoni tiddeċiedi Eh, jekk hux ħajkun hemm trasferiment tal-pajjiż jew jew il-pajjiż terz hux jiġi inkluż fl-annessi tar-regolament. Issa, dawn il-kriterji jinkludu l-immigrazzjoni eh, illegali, l-ordni pubblika u s-sigurtà, konsiderazzjoni ekonomika, l-kummerċ, il-relazzjonijiet esterni mal-Unjoni u l-implikazzjoni ta' koerenza reġjonali u reċiproċità. U għalhekk il-Kummissjoni evalwat dawn il-kriterji rabta mar-Renju Unit u oħrajn pal per eżempju l-aspetti tas sigurtà tad-dokumenti illi jinħarġu mir-Renju Unit u aħna wasanna l-konklużjoni illi u adekwat li neżentaw lill-ċittadini eh, Ingliżi mill-rekwizit tal-vizas kun jistaw jitlu fil-territorju tal-Stati membri għal żmien qasir. U għalhekk fil-memorandum ta' spiegazzjoni għandkom spiegazzjonijiet ehm, tal-valuri maqsuma tad-demokrazija, l-istat ta' dritt, ir-rabtiet li hemm bejn l-ekonomiji, l-livell ta' kummerċ u anki il-dewmin ta' vjaġġar ehm, għal żmien qasir anke fil-ġejjieni ħajkun hemm dan il-vjaġġar għal negozju għal eh, btajjel, eċetera, eċetera. U allura ħajkun hemm dan, dan il-vjaġġar mingħajr viża u hekk jiffaċilita l-ekonomija u iwassal għal benefiċċji għall-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Hemm aktar dettalji, pereżempju hemm l-istatistika u dejta fuq il-kummerċ, l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet, in-numri ta' vjaġġi li jittieħdu mill-persuni tal-istati membri u anki il-nefqa li ssir dawn il-vjaġġar. Issa, meta nitkellmu fuq il-EES, il e dak li ħat tiġi applikata għal ċittadini ċittadini Ingliżi. Se nkomplu għadin nqisu riski ta' sigurta u anke dak il pajizi terza ħajkunu għadhom xorta jgħaw taħt ċertu verifiki skont id-databases. U għalhekk fil-proposta leġislattiva ta' dispożizzjonijiet hemm tliet artikli F'artiklu wieħed tnejn il-Kummissjoni talbet li tagħmel referenza r-Renju Unit f'annes tnejn tar-regolament fejn teskludi l-residenti Ingliżi taqgħu taħt parti tlieta għaliex diġà hemm xi kategoriji li jaqgħu taħt annes tnejn tar-regolament eh, ta' bħalissa, ġifiri dawn mhux se jinbidlu. Fil-prattika jiġifieri l proposta ħat applika li ċittadini Ingliżi illi huma wkoll ċittadini tal-Unjoni Ewropea u palissa għandhom il-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea u kun jistgħu jidħlu fl-Stati membri eh, mingħajr viża. U għalhekk tajjeb eh, tajjeb ngħidu li mhux se jiġri affettwat anke li vjaġġar bejn l-Irlanda u l-Renju Unit b'dan il-proposta u mbagħad hemm anki xi emendi tekniċi li jridu jidħlu fil-regolament artiklu 4 2 d sabiex nagħmlu referenza għar renju Unit għaliex din id-dispożizzjoni tapplika għar renju Unit bħala stat membru tal-Unjoni Ewropea ehm, u ma tapplikawx l akita ta' Schengen. Eh, Madan kollu l-istat membru kompli f'dan l-istess dispożizzjoni f'paragrafu D taħt paragrafu 2 ehm, biex ikun hemm l-eżenzjoni tar-rekwiżit tal-viżas anke għal dawk ir-refuġjati li m'għandhomx nazzjonalità ta' pajjiż jew li jgħixu fil-Renju Unit. Jew dawk li għandhom dokumenti minn Unit li jiġi huwa rekonoxxut mill-Istat Membru. Jiġifieri l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħmlu dawn l-eżenzjonijiet għal rekwiżit tal-viża fuq għal dawn il-persuni. Iżda l-Istat Membru għandu jinnotifika dan kollu skont eh, dawn l-artikli tar-regolament. Punti ħar tekniku u din ħatkun konsegwenza minħabba il-ħruġ ta' renju Unit. 4-2A, artiklu 4 a eh, Dawk il-persuni li għandhom nazzjonalità tal-pajjiż terz fannes wieħed dawk li għandhom bżonn il-viża li qegħdin jgħixu fir-Renju Unit u jkunu qegħdin eh, jivvjaġġaw f'sat membru ieħor. Hemmhekk eh, jistgħu jiġu eżentati mir-rekwiżit tal-viża. Jridu jiġu notifikati però skont ir-regolament. Issa dwar ir-reċiproċità hemm dispożizzjoni speċifika f'artiklu 2. Tistgħu taraw ukoll il-Gvern Ingliż għandhom l-intenzjoni li ma jkunx hemm talba tal-viżas mill-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għal żmien qasir għal turiżmu u n-negozju ehm, memet anke meta liġi tal-Unjoni ma tbaqax tapplika fuq ir-Renju Unit. Din il-proposta f'artiklu 2 titkellem fuq ir-reċiproċità imma qed ngħidu wkoll li f'każ li r-Renju Unit jitolbu eh, rekwiżit tal-viżas għal eh, xi stat membru wieħed, il-mekkaniżmu ta' reċiproċità li diġà nsibu fir-regolament għandu jiġi applikat. Il-Parlament, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati membri għandhom japplikaw il-mekkaniżmu mingħajr dewmien u għalhekk il-Kummissjoni qed li eh, ħataħdem brata maġla jekk ma jkunx hemm reċiproċità fin-notifiki mal-Istati membri. Għaliex kif tafu l-ewwel pass ta' dan is-sistema ta' reċiproċità huwa li tinnotifika ehm, lill-Istati membri fuq il-każijiet ta' reċiproċità u mbagħad titkellem mal-kolleġislaturi mingħajr dewmien biex naraw kif għadda dan il-mekkanizmu ta' reċiproċità. Imbagħad f'artiklu 3 għandna tħol fis-seħħ it-30 ta' Marzu u r regolament ħajapplika mill-ġurnata ta' wara eh, minn meta l-liġi tal-Unjoni ħadd jaqaf tapplika. Sakemm ma jkunx hemm xi ftehim ta' taħruġ tal-Renit li jistabbilixxi xi ġurnata oħra eh, fejn għandek il kunsill flimkien mar-Renit jaqblu u jistabbilixxu ġurnata oħra hemm dawn il-sitwazzjonijiet kollha maħsuba. Għalhekk din hija l-preżentazzjoni fil-qosor għall-proposta il-Kommissjoni titlob l-żewġ istituzzjonijiet il-Konsilju l-Parlament sabiex jaħdmu brata maġla u iqissu dan kollu sabiex eh, tiġi dotata qabel Marzu tas-sena d-dieħla. Din hija l-essenza bażikament tal-proposta. Grazzi. Grazzi ħafna l kommissjoni Ma kienet prezentazzjoni preżentazzjoni qasira. Jiena ħassejta li twassal ħafna eh, eh, problemi forsi, imma forsi jiena biss. Ma nafx kemm xi kummenti. <laughs> Tajjeb li forsi ngħidu emenda sa kemm ma jkunx hemm xi referendum minn issa sa jannar jew forsi jkun riżultat il-Renjuni tħajjib qaw. <laughs> Ta' forsi mettix għal kemm eh, din il-lewqa tiġi rekordjata. Imma insomma, aħna ħilsa biex nemendaw il-rapport. il prezentazzjoni tal-rapport abbozzat f'jannar. U dan huwa żmien twila l-politika Ingliża. Żmien twila l-kwalunkwe politika, ma speċjalment fil-politika tagħna jisu qed nitkellmu fuq xi seklu ieħor. Imma insomma, kompli għamlu l-pjanijiet tagħkom għall-istatus tal-pajjiżi terzi għaliex importanti ħafna. Jemma ma xejn inqas mill-Kummissjoni fl-aħħar mill-aħħar. Tajjeb, ma naħsibx li hawn kummenti u xek dan il-rapport fejn memx eh, shadow reporters għalih. Tajjeb, grazzi. Grazzi għal darbohra kommissjoni tal-prezentazzjoni dettaljata. Napprezzaw. Mela, ħanif u ftit. Għana l-votazzjoni fil-25. Irridu nistennew għalli xem xi kollegi li qed ivvjaġġaw u għaw rapporti importanti u għalek u tal-25 imma ħanimxu mal-ħin eżatt 25 bum u jekk jġabkom ġibu l-kards eh, tal-votazzjoni ma'kom. 25 mela nkomplu. um, dear colleagues, uh, for those... Kollegi, u kollegi sostituti, tinsewx il-kard elettronika ġifiri dawk minnkom illi mumiex il-membri sħaħ tal-libe tas-soltu tinsewx għandkom bżon il-kards elettroniċi tistgħu ġibu ma' mittilet solar għax il-votazzjoni hija elettronika jekk ġobkom ma ġibu l-kard. Okay, just a reminder, you need your electronic. Ġifiri tinsaw il-kard. Speċjalment l-sostituti qed ngħid ħanibdew fil-25 minuta. Welcome, colleagues. <clears throat> we, uh... Merħba, kollegi. Illum għanna votazzjoni twila l napprezza l-kooperazzjoni ta'kom. Għal dawk il-kollegi li mhux soltu jivvotaw fil-kumitat. Sostituti, per eżempju, għanna nivvotaw b'votazzjoni elettronika u jekk ma tkomx allura l-kart tistgħu tmur ġġibuha minn hawnhekk stess das-solar. Mela, dominet ir-rapport fuq il vizas umanitarji, rapporter huwa Juan Fernando Lopez Aguilar wara l-kollegi mill-Konferenza ta' Presidenzi li ħadu deċiżjoni fl 15 Novembru, deċiżjoni tal-Koordinaturi tal-Libe fuq 19 ta' Novembru il-Kumitat Libe ġi awtorizzat illi ifassal riżoluzzjoni għabbażi ta' inizjattiva propja fuq artiklu 225 tar-regoli ta' proċedura. Issa, Sur Lopez Aguilar jixtieq jitkellem qabel ma niftaħ il-vot imma anke Sur Becker qal illi ħajkun qiegħed jirtira l-emendi tiegħu kollha fuq il-file. Sur Lopez Aguilar, kieġba, grazzi President. Sowet. Kien proċess twil ħafna li wassalna sawnek u anki l-vot li għandna quddiemna huwa twil. Kien żmien ta' xogħol ibes speċjalment f'dawn l-aħħar ġimgħat ġranet u sigħat. U għalhekk ma nistax ma nirringrazzjax lil kull min kien lest li jappoġġa l-isforz kbir ta' kompromess li hemm wara din il-lista twila ta' votazzjonijiet li tant ħdimna fuqha biex nippruvaw insibu bilanċ bej pożizzjonijiet li fil-bidu tant kienu differenti bejnietom aħna rnexxilna naħdmu bla edha sabiex insibu kompromessi aċċettabbli mingħajr ma ninsew l-oġġettiv tagħna opportunità ġifieri illi il-budget illi għandna attwalment li għadu pjuttost eh, fjak namlu xogħol mill-aktar fit qabel ma jkun tard wisq u viza zimanitarji illi għandhom bħala orizzont kawża ġusta u nobbli għal dawk li l-iktar għandhom bżonnu li kienu qiegħed jipperikola ħajtu jew jitliffa saħansitra biex jasal fuq territorju Ewropew għax ma kellhomx l-opportunità li jaslu b'mod legali. U kunu jafu li l-Parlament Ewropea l-inqas issa qed joffri opportunità legali permezz ta' dan il-qafas iżdativ jekk qegħdin nifutaw fuq illum u grazzi ħafna mill-qalb li shadows kollha illi jagħmluha possibbli u li ħajkun għadin jivvotaw ukoll mod favorevoli illum wara nofsinhar għalhekk minn bil-qudiem. Grazzi. Grazzi. U grazzi li shadows ukoll tax-xogħol. Niproċedu issa amendi 16, 17, 18, 32, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. 20 miftuħa l-votazzjoni. Maluqa. Ma 25 votazzjoni miftuħa. Maluqa maddiċ. 27 miftuħa. Maluqa. Għaddit. 28 fazzal miftuħa. Maluqa. Għaddit. 29 fazzal miftuħa maluqa. Maddit. 30 votazzjoni mifsuħa. Maluqa. Maddit. 31 votazzjoni mifsuħa. Maluqa. Maddit. Sitazzjoni wieħed sitazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ddiċ. Kotazzjoni mit-tnejn votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ddiċ. Premessi minn dak li ta' votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ddiċ. Minn da' ħamsa votazzjoni miftuħa. Aloha Maddiċ. Sitta miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Saba Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Tminja. Votazzjoni miftuħa. Mela. Tminja. Disa. Disa. 8 9 10 11 12 13 14 15 flimkien votazzjoni miftuħa Maluqa. Maddiċ, grazzi Brigitte Għan 33 flimkien. Le. 33 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ditx 34 votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Ma ditx 35 votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Ma ditx 36 votazzjoni miftuħa. Allora. Votazzjoni finali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa 37 favur 10 kontra 3 astenzjonijiet proset lil rapporter. Kollegi, naslu issa għal votazzjoni li jmiss il-kodiċi komunitarju fuq il-viża. Ma kienx hemm ħafna kompromessi hawnhekk jiġifieri għandna votazzjoni twila quddiemna biex tkunu tafu. Mela, ħanivvotaw fuq id-deċiżjoni biex nidħlu f'negozjati interistituzzjonali u fuq minn ħajkun it-tim ta' negozjati għal darba Juan Fernando Lopez Aguilar rapporter hemm xi kompromess imma persi li ma kienx hemm ċans illi ikun hemm negozji negozjati fuq kollox għadhom ħafna voti li ma ġewx negozjati. Ġifieri ħajkun vot twil. Emenda 95 votazzjoni miftuħa. Malwa. Għaddit. fa' ta' 96 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 5 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Il-PPE għandhom votant zejjed, Roberta. Tajjeb, Salvinia. Mela. Mela. Nħalqu. Għaddit. Naddu tran amenda 39 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Amenda 97 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ditx. Menta 98 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Menta 99 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma diċ. Mija ditx. 103 votazzjoni miftuħa maluqa maddiċ mija mija wieħed votazzjoni miftuħa da identiċi maluqa għaddit 102 votazzjoni miftuħa maluqa Maddiċ. Votazzjoni miftuħa. 104. Maluqa. Maddiċ. 105. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Amenda sitta votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Għaddit. Amenda seba, votazzjoni miftuħa. Eh, votazzjoni maluqa. Għaddit. 108 votazzjoni miftuħa. maluqa Ma maddiċ votazzjoni miftuħa fuq amenda 109 votazzjoni maluqa Ma maddiċ amenda 8 votazzjoni miftuħa maluqa għaddiet Biħet uħed zero votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Disa u mija u biħet. Bija b'nax, dan identiċi votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Mija votazzjoni miftuħa. Maluqa għaddit. Le, 114 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 115 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naħdu għan f'daqqa 116 sa 121. Għan prova, vada tal-miftuħa 116 sa 121. Le, ma nistawx, ma nistawx. Ma nistawx. Terġawx tipprovaw għax mux ħataħdem. Naħlu l-ħin. Ikollna komplu, bicċa bicċa. 116 naf li tgħid valla pena imma bada tsiri milu fuq 116. Għaddiet 117 maluqa l-votazzjoni maddiċ 116 votazzjoni miftuħa maluqa maddiċ 120 votazzjoni miftuħa maluqa Maddiċ. 11 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet 121 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 122 votazzjoni miftuħa. Maluqa ma ditx 123 votazzjoni miftuħa. Melwa. Ma ditx 120 votazzjoni miftuħa. Melwa. Ma ditx 126 votazzjoni miftuħa. Melwa. Ma ditx 125 votazzjoni miftuħa mela maddiċ. 127 votazzjoni miftuħa magħluqa. Maddiċ tren 49 votazzjoni miftuħa magħluqa. Maddiċ 128 votazzjoni miftuħa magħluqa. Maddiċ 127 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ tran warbajn. Votazzjoni miftuħa Maluqa Maddeċ tran sitta warbajn. Votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa Maddeċ Wieħed li ta' zero votazzjoni miftuħa. Maluqa? Għaddit. Wieħed li sa' wieħed votazzjoni miftuħa. Maluqa? Għaddit. 132 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Maddiċ, wieħed li ta' tlieta votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa fuq talba tal-PPE. Maluqa. Maddiċ. Wieħed li ta' erba votazzjoni miftuħa. Anzi, wieħed li ta' erba u tnax votazzjoni nominali mitluba mill-PPE votazzjoni miftuħa. Skużawni kollegi, mux li għatijena, wieħed tlieta ħamsa, wieħed tlieta ħamsa, votazzjoni miftuħa. Ħadżbar, wieħed tlieta ħamsa. Wieħed tlieta ħamsa votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda ta' kompromess numru tlieta votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddiet. Issa naddu għal emenda eba. Emenda ta' kompromess fuq paġna 10 votazzjoni miftuħa. Emenda ta' kompromess numru 4. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda wieħed ħamsa disa. Votazzjoni miftuħa. Paġna 13 tal-istatijaj ta' votazzjoni. Aħe, misni nejdilkom fuq li ma' paġna, l-votazzjoni luqa u ma' d-dieċ. Amenda numru 5 tran, votazzjoni miftuħa. luqa. Ma' d-dieċ. Wieħed setta zero tran ħamsin identiċi daw votazzjoni miftuħa magħluqa. Ma ddiċ, ta' kompromess numru 5 votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddiet. Amenda ta' kompromess numru 6 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Amenda 26, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit 168, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Amenda wieħed sitta disa, amenda 27. Iviva 27. Qed nara kemm intom attenti. Mela votazzjoni magħluqa. Ma ditx. Amenda wieħed sitta disa votazzjoni miftuħa. maluqa. Ma diċ, wieħed seba' zero, votazzjoni ftuħa, maluqa. Ma diċ. da wieħed seba' erba' votazzjoni ftuħa. Maluqa. Ma diċ. Wieħed seba' ħamsa votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ wet seba sitta votazzjoni miftuħa maluqa. Maddiċ wieħed seba seba wieħed seba tminja identiċi votazzjoni miftuħa maluqa. Maddiċ wieħed seba disa votazzjoni miftuħa maluqa. Maddiċ, trang, amenda ta' kompromess numru 2, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet, amenda 180, votazzjoni miftuħa, maluqa. Maddiċ, 181, votazzjoni miftuħa, maluqa. Ma ddiċ 29 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet, wieħed 8-2 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Emenda 30, wieħed 8-4, wieħed 8-5, trans 65 u 31 identiċi votazzjoni miftuħa magħluqa. Għaddiet. Emenda 31 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 186 votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Ma ditx, għamil t-kom l-għan għas seba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Wieħed disa ħamsa u wieħed disa sitta. Votazzjoni nominali mi papa PPE, votazzjoni miftuħa. 195 u 196 votazzjoni nominali fuq talba tal e votazzjoni magħluqa. Le, mhux magħluqa. Qed fuq din jiġri. ivvota votazzjoni magħluqa ma ddietx. Emenda 34 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma Maddiċ, wieħed disa seba votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet wieħed disa le. Tejn u wieħed votazzjoni miftuħa li huwa wkoll votazzjoni nominali mitluba fuq il-PPE. Ikkolli ngħidha bil-fors din biex kunu tafu votazzjoni magħluqa. għaddit. Emenda Maddiċ, 2-4 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ, erba votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ, Għament ta' kompromess numru 8 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nominali mitluba mill-PPE. Ikolli nejda kull darba. Il-votazzjoni mal-waqa. Għaddit. Issanna, emenda 2 2 225. 2-5 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiġ 226 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiġ 227 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiġ 228. Maluqa. U dik ma tieċ 2-3-0 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tieċ 38 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet 2-3-1 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet 2 3 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet 39 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiex 2 3 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiġ, 235 f'tizzan ftuħa. Marwa. Maddiġ, 236 votazzjoni miftuħa. Marwa. Għaddiet, 237 votazzjoni miftuħa. Marwa. Maddiġ, 236 Tminja. Votazzjoni mal-luqa. Ma dieċ. Tnejn, tlitta dissa, tnejn, erba, zero, tnejn, erba, wieħed identiċi votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma dieċ. Tnejn erba' tnejn votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ tnejn erba' tlieta votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ 41 votazzjoni miftuħa maluqa maddiċ tran 74 votazzjoni miftuħa maluqa dik maddiċ laqas Tran 75 vote is open. Tran 75, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tran 76, votazzjoni miftuħa. maluqa. Maddiċ. 244, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Maddeċ, 245, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 242. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 247 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 43, votazzjoni miftuħa. maluqa. Għaddid. 249, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 44, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 250 votazzjoni miftuħa. Marwa. Mandiċ. 251 votazzjoni miftuħa. Marwa. Mandiċ. 252 votazzjoni miftuħa. Marwa. Mandiċ. 257 votazzjoni miftuħa. <coughs> Manuqa. <coughs> Maddeċ. 253 votazzjoni miftuħa. Manuqa. <coughs> Maddeċ. 254 votazzjoni miftuħa. Manuqa. Maddeċ. 255 miftuħa. Marwa. Maddiċ. 250 miftuħa. Marwa. ta' 258 miftuħa. Marwa. Maddiċ. 259 miftuħa. <clears throat> Marwa. Maddiċ. 260 miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 261 miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 262 miftuħa. Maluqa. Għaddit. 264 miftuħa. Allora. Ma deċ. 265 miftuħa. Ma no. Ma deċ. 266. Votazzjoni nominali mitluba mill-IPP, votazzjoni miftuħa. Manuqa. Maddiċ. 45 u 267 identiċi. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuħa Maddewx. 268 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuħa Maddiċ. 269 votazzjoni miftuħa. Marwa. Maddeċ, 270. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 271. Um, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 273 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ddeċ. ma tassinu iftuħa. Maluqa. Għaddit. 275 miftuħa. Maluqa. Ma ddeċ. 276 miftuħa. Manuqa. Għaddit. 47 u 277 identiċi miftuħin. Manuqa. Għaddew. 278 votazzjoni miftuħam. l-għem redda indikazzjoni 278 279. Votazzjoni miftuħa. Ma nafx dara bil-emenda eh, 278. Votazzjoni fuq il-279 mal-waqa. Għaddit. 280 votazzjoni miftuħa. Mal-waqa. Maddiċ. 281, fil sem miftuħa. Manuqa. Maddiċ. 282 miftuħa. Manuqa. Maddiċ. 284 votazzjoni miftuħa. Manuqa. għaddit. Il-premessi 49 votazzjoni nominali. Talba tal-IPP, miftuħa. Manuqa. Għaddit. 50, miftuħa. Skużawni, għajt il-President, 51. Jerġa jiskuza ruħu, 52. Nejnu ħamsin Votazzjoni nominali mitluba mill-IPP. Skużawni rrit najt dawn l-affarijiet kollha. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Emenda 53. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. M'għaddiċ. 54 votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Ma għaddiġ. Emenda nuru jħed, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma għaddiġ. 55 miftuħa. Maluqa. Għaddit. 56 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 58 votazzjoni miftuħa. Manuqa. Ma deċ. 59 votazzjoni miftuħa. 59. Votazzjoni manuqa. Ma deċ. Kompromess numru tlita, tran, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manual. Għatta. 60, votazzjoni miftuħa. Skużawni, tajt istruzzjonijiet li membru tal-SND għamil zbal. <clears throat> Emenda 60 għadha miftuħa, eh, maluqa. Għaddit. Għajtu 61, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. <clears throat> Għaddit. 62 votazzjoni miftuħa. Magħluqa. <clears throat> Kważi l-esti. 63 miftuħa. No, dik kienet identika, skużawni. 64. No, laqas 64. 65. Skużawni etnaja. Għajti president Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 66 votazzjoni ftuħa. ma ddiċ Trans batax, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tran 18 votazzjoni ftuħa. <clears throat> votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 67, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 68, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 69, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. maddiċ. Emenda 70, votazzjoni miftuħa. Marwa. Għaddit. 71, votazzjoni miftuħa. Marwa. Maddiċ. Tran 23, <coughs> votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni marwa. <coughs> Għaddit. Emenda 73, votazzjoni nominali, eh, ta' mitluma mill-IPP. <coughs> votazzjoni manuali. ċġara, jgħajt il-President. Votazzjoni għadma, niftuħa, issa votazzjoni maluħa. għaddit. Ma nafx ġerra, nitlob skuza. Emenda 74, votazzjoni miftuħa. <coughs> Skużawni, emenda 76. 76. Votazzjoni manuħa. Maddiċ. 3, 77 u 78, identiċi, votazzjoni miftuħa. Oroqa. Maddiċ. Dista jew sebej, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 80. 81, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <coughs> Maddiċ. 82 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Għaddit. Issa, 26 eh, u 27 ma ġewx adottati fitran. Allora, 83 issa. Votazzjoni miftuħa, maluqa. Maddeċ, 84, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 86, votazzjoni miftuħa. Malju, maluqa. Għaddit. 87, votazzjoni nominali, mitluba mill-IPP, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Mandiċ, et 88 votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni manwa. Mandiċ. manin, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manwa. Maddiċ. Um, design, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Maddiċ. to design. Votazzjoni miftuħa. Marwa. Maddiċ. Tran 33, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. design, 92 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Tran kompromess erba, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Għamedna numru erba, votazzjoni miftuħa. Wasanna fl-aħħar, votazzjoni maluqa għaddit. Għamil da 93 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. Emenda 94 votazzjoni miftuħa. <coughs> votazzjoni marruħa. Għaddit. Issa l-vot fuq il test kif ġim mibdul, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa, għaddit 27 eh, favur, 15 kontra u 4 astensjoniet. Issa eh, nivutaw fuq deċiżjoni biex nitru f'negozjati, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 28 favur, 13 kontra, 4 stensjoniet. Nifirħu li rapporter u li shadows kolla. U li staff kollu. Mannix maġġoranza assoluta bitlet voti. kif eteraw li aħna mannix maġġoranza assoluta, t-nejn għalla maġġoranza assoluta, zewġ voti, mux li ta' t-nejn. Kollegi, jistan nkomplu. <clears throat> Grazzi tal-li edin zammejtu ibes. <clears throat> Kulħat qed jgħin, nur ringrazzjakom. Mela, inkomplu minnu fih. il-protezzjoni tal-budget f'kas ta' deficienzi l-istat ta' dritt fil-istati membri. Il-rapporter huwa Terry Cabras. Terry Cabras tixtieq titkellem? Iva fil-qosor, grazzi. Biex niċċara x'nappoġġaw inni nestendu l-ambitu mill-istat ta' dritt ta' drittijiet fundamentali, panel ta' esperti indipendenti biex jagħmlu jgħinu l-Kommissjoni dibattitu Parlamentari fuq il-riżultati tal-panel u aħna saħħaħna anki l impatt fil-budget fil-definizjoni. Aħna għal kompromess nikkonċedu inneħħu l-artiklu 7 bħala prekondizjoni biex nużaw il-mekkanizmu u biex inneħu il-menzjoni ta' demokrazija. Aħna nistennew mill-vot li ikunem votazzjoni importanti għall-opinjoni illi hija iktar mill-proposta tal-budget. U nittama li l-gruppi jiddefendu din il-proposta anki fil-budget kont, fil-komitat tal-budget kont. Grazzi sur Terry Cobras. Emendi 27 u 28 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddewx. <coughs> Kompromess numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess numru 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. U kompromess numru 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Anki din għaddit. Kompromess numru 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Anke din għaddit. Il-kompromess numru 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U dan il-kompromess għadda. Melessa, l-emenda 136. Nistaw namlu mon blok, le, ma nistawx. Nistaw? Minn 136 sam 1 51, ok, mela allora 136 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma deċ, 137 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma deċ, 138 votazzjoni miftuħa. Maluqa. <coughs> Ma 139 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 141 <coughs> votazzjoni miftuħa. Maluqa. <coughs> Maddiċ. 142 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 143 votazzjoni 144 votazzjoni miftuħa. Ma maluqa. Ma ddeċ. 145 votazzjoni miftuħa. <clears throat> Skużawni. 145 votazzjoni maluqa. Ma ddeċ. 147 votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma 149 votazzjoni miftuħa. Manuqa. Ma 151 votazzjoni miftuħa. votazzjoni manuqa. Ma ditx. 152 votazzjoni miftuħa. Malwa. maddeċ. 153 votazzjoni miftuħa. Marwa. <clears throat> maddeċ. U ja 55 u 156 identiċi. Votazzjoni miftuħa. Marwa. Maddeċ. 160 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ, 161 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ, 162 votazzjoni miftuħa. <coughs> Maluqa. Ma Maddiċ, 163 votazzjoni miftuħa. u ta' Votazzjoni marruqa. Maddeċ. id Jiddispjaċini Barbara. 164 votazzjoni miftuħa. <coughs> votazzjoni marruqa. <coughs> Maddeċ. 165 votazzjoni miftuħa. U Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 167 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Et <laughs> niprova nivota flok Barbara. Pero għaw eh, il-koordinaturi edin jikontrollaw kollox. Votazzjoni marruqa. U maddiċ. Mela 170. <clears throat> Votazzjoni miftuħa. <clears throat> marruqa. U maddiċ laqas din. 32 <clears throat> votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa ma għaddit. Nifraħlek Barbara. Emenda 33, <clears throat> votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit u koll. Issa premessi, kompromessi numru 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda namlu 34 le. Ma nista naddu għal-emenda edin fl-ħar paġna. Emenda 80, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, 81, votazzjoni miftuħa. <coughs> votazzjoni maluqa maddiċ. 91, votazzjoni miftuħa. U votazzjoni marruqa. Maddiċ. 92, votazzjoni miftuħa. Marruqa. Maddiċ. t-menin, votazzjoni miftuħa. Marruqa. Maddiċ. t-menin, votazzjoni miftuħa Manuqa. Ma ddiċ. 85 votazzjoni miftuħa. Manuqa. Ma ddiċ. 86 votazzjoni miftuħa. Manuqa. Ma ddiċ. 87 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Anki dina maddiċ <clears throat> design votazzjoni miftuħa. Marwa. <clears throat> maddiċ. 89 votazzjoni miftuħa. Marwa. Maddiċ. Issa votazzjoni ah, ħarija, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa għaddit 33 favur, 10 kontra, 3 astensjoniet. Nifirħu li sur Terry Cabras. Mela, issa naddu għal rapport ieħor ta' sur Terry Cabras is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fil-Unjoni Ewropea. Tritta tajċa jew naddu għal-vot. għandi xaħġa xnajt, pero e tart, u e kolla jinin, mela ejan, ejan, e votaw favur. Da, dan huwa diskors verament tajjeb ħafna. ġomni, nishtiq nirringrazzja kulħadd tal-paċenzja li urejtu. <coughs> Grazie. Mela, l-emenda 86 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Eh, emenda ta' kompromess numru 1, votazzjoni miftuħa. skużawni, għamil zbal. Jina għetni prova naħla u biex mmurri dar. Sa, <coughs> sa dak kien 86, merista għaddu għal 87. 87, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għallu, għamma ah, għaddiċ. 89, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma għaddiċ. Design, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma għaddiċ. 93 votazzjoni miftuħa. Għaw miktub plus. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 94 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 95 votazzjoni miftuħa. Ma' d-dieċ. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 96, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 97, votazzjoni miftuħa. <coughs> votazzjoni marruqa. Mandiċ, 98 eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuħa? Mandiċ. Emenda ta' kompromess numru 1. Kif kont etnajt għabel? qabel, votazzjoni miftuħa. <clears throat> votazzjoni manuqa? Għaddit emenda ta' kompromess 1 A. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emendet ta' kompromess erba' A fuq id dritti ta' tfal. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. kompromess numru 2. Skużawni, emenda 7 u 147. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Eh, għaddit. Uh, Issa l-kompromess numru 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <clears throat> għadda. Kompromess erba b votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għadda. Emenda 52, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Maddiċ. Kompromess numru wara 52 għanna eh, l-emenda 145, skużawni, mela 145. Votazzjoni maluqa, maddiċ. 185. 145 <coughs> sa 190 on block votazzjoni miftuħa. blok sħiħ. Votazzjoni magħluqa. <coughs> Maddewx. 192 sa 194 għan blok, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddewx. Kompromess numru 3, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess numru 4, votazzjoni miftuħa. Maluqa. U għaddit. Proset, Sorteri Cabras. Emenda 200 65. Votazzjoni hija miftuħa. U għaddiet. Issa ngħaddu għal 169. Votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. U għaddiet. Issa kompromess 6A, votazzjoni hija miftuħa. <coughs> Fuq Brexit din. Ma tantx kontent biha għadi. Xi tfisser? Brexit <laughs> ġifieri mhux se ssir. Votajna biex nivvotaw biex tiġi kkanċella tal-Brexit. <laughs> Brexit ġi kkanċellat. Mela, kompromess emenda ħamsa, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Kompromess numru 6. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. U ngħaddu l-emenda tlieta Wieħed tnejn. Votazzjoni hija magħluqa. Tlieta wieħed tlieta. Votazzjoni magħluqa. U ngħaddu għall kompromess sitta bessa, votazzjoni hija miftuħa. u għaddiet. Kompromess seba. Votazzjoni miftuħa. <coughs> Maluqa. U għaddiet. Tlita, tminja wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u maddiċ. Issa nistgħu ngħaddu għal emenda 408 votazzjoni miftuħa ma nistgħux nivotaw eh, dawn kollha f'salt. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. 409. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 410 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 411. Votazzjoni maluqa. U għaddit 412. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. U maddiċ. 413. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 414. Votaw. Magħluqa. Għaddit. 415. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 416 maluqa. U għaddit. Issa naddu għal citations. Kompromess numru wieħed. Votazzjoni mija miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda tlieta. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Er, wieħed emenda 21. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddiċ. Issa, il-premessi, kompromess numru 8, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 22, votaw. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emen 24. Maddiċ. Kompromess disa, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Kompromess numru 10. Maluqa. Il-kompromess numru 11. tazzjoni maluqa. Għaddiet. 12. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Emenda 79. Maluqa. Maddiċ. Emenda 80. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U maddiċ. 83 le. Votazzjoni tal-aħħar, votazzjoni nominali. Tistgħu tivvotaw. Votazzjoni malu mela. Għaddit 31 favur, 13 kontra u astensjoni waħda. Proset Sur kabras Cabras. Mela. Kollegi. Fadal ftit nivvotaw, mela ħankomplu. Nirringrazzja lil kulħadd. Sejrin tajjeb. Naħseb waħda mill-itwal votazzjonijiet li qatt kellna. Napprezza. Il-paċenzja u r-reżiljenza tagħkom. Issa Nibdew bl-emenda 11 mill-ewwel. Votazzjoni hija miftuħa maluqa. Jekk xi ħadd ixtieq pawża ejdulna, proset ke. Jien għandi bżonn nieqa' ftit imma issa ma nistawx mela votazzjoni għaddiet emenda 12. Jekk nifqu ma nġox nġrura. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet emenda 13 patazzjoni miftuħa, maluqa. Maddiċ, emmen derbatax, patazzjoni miftuħa, maluqa. <coughs> Maddiċ, 15, fa... patazzjoni maluqa. Mad... Għaddit. Premessi ma s-sanamluħom? Emenda seba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 8. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. M'għaddiċ. Votazzjoni tal-aħħar, votazzjoni nominali, votazzjoni magħluqa. Xtaqtajt illi ma biss eh, eh, introduċejt dan ir-rapport, niskuża ruħi ma' Sur Gall, qed nitkellmu fuq dokumenti ta' emerġenza li vjaġġar. Skużawni, naħseb l-ewwel darba f'ħames snin illi għamil ċaġa daqseg stupida li nsejt nintroduċi xinu r-rapport. Skużani, tixtieq titkellem? Le. Skużani, Kinga. Mela, votazzjoni tal-axħar saret mela din għaddiet 41 favur, 4 kontra u memx astenzjonijiet. Fuq il-dokumenti ta' emerġenza li vjaġġar eh, l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Mela. Ħanimxi bl-ordni kif suppost, il-votazzjoni li jmiss u għal-impen fuq il biex nappoġġaw deċizjonijiet pendenti tal deċizjonijiet skont l-allokazzjoni tal-programmi nazjonali rapporterija Mirjam Dalli. Mirjam. dinija mill-negozjati interistituzzjonali. Mirjam miex qiegħda hawnhekk, qiegħda t-vota fitran. Tkunu xorribli, sempliċement xtaqt insaqsi jekk x'qiegħda hawnhekk. Mela, votazzjoni waħda, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għaddit. 25 favur, 18 kontra u assenzjoni waħda. Proset lil Mirjam, fej edha edha fejn edha. Tajjeb, issa Issa nitkellmu fuq in noqgħa ta' ta' preċiżjoni fil-dejta mal-Ġappun, nitsaw l-proċedura l-votazzjoni. Emenda 22, votazzjonija miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 25, votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma Maddiċ. 26 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 27, votazzjoni miftuħa. <clears throat> Maluqa. Maddiċ. Emenda 28, votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. U għaddit. Emenda 31, 32 u 33 identiċi. Votazzjoni hija miftuħa. <coughs> Maluqa. U għaddit. Emenda 35, votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddit. Emenda 39. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 40. Għaddiet. Emenda 42. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 43. Votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. U għaddit. Emenda 44. 44 miżjuda. Ferqet nitkellmu fuq sitwazzjonijiet limitati u bħala żida ta' 43 għandna miktub. Mela, votaw? U għaddit. Emenda 45, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 46. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 6 47. Eh, Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 48. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 49. Għaddit. Emenda 50. Ivvotaw. U maddiċ. 52. Tistaw tivvotaw. Maddiċ. Wieħed u ħamsin votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 53 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. ħamsin miftuħa. Maluqa. Maddeċ, 55 miftuħa. Maluqa. Maddeċ, 56 miftuħa. Maluqa. Maddeċ, 57, 58, identiċi, Maddiċ. 59. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 60 miftuħa magħluqa. U maddiċ. 62. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 61. Fazzjoni maluqa. U għaddit. 64. Sittin. mal-waqa għaddit. 65 parti mizjuda votazzjoni maluqa u m'għaddiex. Tisa u sittin. 69 maddiċ 68 votazzjoni miftuħa maluqa u maddiċ 70 votazzjoni miftuħa maluqa maddiċ 71 Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 72. Maluqa. Maddiċ. 73. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 74. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 75 miftuħa maluqa. Għaddit. Emenda wieħed. Tutfin miftuħa maluqa u għaddit. Emenda tnejn ma miftuħa maluqa. Għaddit. Emenda erba. Miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Tlieta. Miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda sitta. Miftuħa. Maluqa. maddiċ emenda 8 sezzjoni miftuħa maluqa maddiċ emenda 7 maluqa tazzjoni maluqa għaddit 11 miftuħa maluqa maddiċ 10 Allora maddiċ disa miftuħa madduqa maddiċ 12 madduqa maddiċ 13 miftuħa maluqa maddiċ 15 maluqa għaddit 14 għanzi 16 miftuħa maluqa Għaddit. 17 miftuħ. Għaddit. <coughs> 18 u 19 identiċi Miftuħa maluqa. Għaddit. 20. ta' sena miftuħa maluqa. Għaddit. L-aħħar votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. U għaddit. 28 favur, 9 kontra 7 astenzjonijiet. Tajjeb, fadal, li jmiss. Tin naħseb li twal votazzjoni li qatta minna. Uffiċjalment li twal waħda. Imma dal-waqt investu. Mela, kollegi, il-protezzjoni ta' data tal-protezzjoni ta' data fil-kontest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, riżoluzzjoni abbozzata, Sofi Intveld hija rapporter Le, ma tix titkellem? Mela, nibdew nivvotaw. L-ewwel emenda, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Tlieta. Votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Għadiet. Emenda 14. Parti miżjuda. Għadiet. Emenda 14. It-tieni parti, parti miżjuda. Votazzjoni magħluqa. U deċ. Emenda 14 t tielet parti. Votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Għaddit. 16 votazzjoni għam miftuħa. Maluqa. Għaddit. Erba' Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 5, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 6, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, Premessi. Emenda wieħed. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Emenda seba. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. u għaddit. Tminja. Votaw. Maluqa. Għaddit. 10 miftuħa. Maluqa. Ma deċ. Maluqa. U għaddit. d-deċ. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. 39 favur, 10 kontra u astenzjoni waħda. Awguri l rapporter Sofi. Issa ngħaddu għal ta' qabel tal-aħħar. ħan nipprova naġġel. Security of identity. Insaħħu s-sigurtà tal-karta tal-identità għal ċittadini u residenti minħabba l-membri tal-familja tal-pajjiżi terzi biex eżerċitaw il-dritt tal-movement Healers u għanna li Gerard Depri bħala rapporter ma nafx xiex jitkellem. Tajjeb, mela nabqgħu għaddejna l-vot mill-ewwel. Kulħadd qed jagħmel ħafna xogħol għal dawn ir-rapporti, nibdew mill-ewwel bil-votazzjonijiet. Mela, 69, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma Emenda 70, votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 26, 27 anzi. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa kompromess emenda wieħed il-votazzjoni hija miftuħa. Magħluqa. Għaddiet. Kompromess emenda tnejn. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddiet Tajjeb nistgħu ngħaddu għall emenda tlieta ta' sena miftuħa. Maluqa. Għaddiet kompromess seba' ta' se miftuħa. Sezzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess erba. Nistazzjoni maluqa. Għaddit. U nistaw ngħaddu għal kompromess ħamsa. Grazzi Gerard. Mhux rapport imma l-votazzjoni. Kompromess ħamsa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 6. Votazzjoni miftuħa, alluqa. Għaddit. Kompromess 8. Votazzjoni miftuħa, maluqa. U għaddit ukoll. Kompromess numru 9. مفتوحة maluqa عديت kompromess عشرة votazzjoni magħluqa għaddiet 11 dejjem ikun hemm xi waħda komplikata. Emenda 188 biex nara jekk tkomx attenti. Votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu għal 189. Votazzjoni miftuħa. Kont qed naġġel iż-żejjed ir-rapport jisub imperfett. Votazzjoni l -uqa. U maddiċ. Kompromess 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni l-uqa. Għaddit. Kompromess 12 Mela, votazzjoni magħluqa. U għaddiet il-premessi Mitejn u ħamsa. votazzjoni hija magħluqa u m'għaddietx emenda 71 votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 79. Votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. 96. <coughs> Magħluqa. Għaddiet. Emenda 103. Votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 102. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. U għaddiet. Emenda 104. Votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. U maddiċ. 106 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 25. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. U għaddit. Emenda 26. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Umbat l-aħħar votazzjoni, il-votazzjoni nominali, tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 32 favur, 7 kontra, 3 astenzjonijiet il-deċidjoni tidħol fil negozjati Mela nivvotaw fuq deċiżjoni tidħol fin-negozjati. Hemm bżonn ta' maġġoranza assoluta, kollegi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 35 favur, 7 kontra u m'hemmx astenzjonijiet. Awguri l rapporter Is-Sur Depri. l-aħħar rapport. Nirringrazzja ħafna lil kulħadd għaliex l twal votazzjoni li qatt kellna. Okay, let's go straight to the vote. Um, rules facilitating the use of financial and other information. For the Mela, fuq il-prevenzjoni, detenzjoni, prosekuzzjoni ta' ċertu reati kriminali, adozzjoni tal-abbozz tal ġenda Il-votazzjoni mal-waqa. Għaddit. Amenda ta' kompromess numru 1, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 107, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 109. 20 ikon identiċi votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda ta' kompromess numru 2 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda wieħed wieħed ħamsa votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Wieħed wieħed seba' ikon wieħed għoxrin identiċi votazzjoni miftuħa. Malwa. Għaddit. Wieħed wieħed disa' miftuħa. Wieħed wieħed min jirtirat, wieħed wieħed disa' malu issa ma ditx wieħed tnejn zero ikon tnejn uxrin votazzjoni miftuħa Malwaqa. Għaddiet. Ikkon 23 votazzjoni miftuħa. Malwa Maddeċ, emenda ta' kompromess numru 3 bada t votazzjoni nifsu. Maluqa. Għaddiet, emenda wieħed nejn sitta votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ditx, amenda 1 tnejn tminja votazzjoni miftuħa, skużawni qbista 127. Bist 127 jikont 25 votazzjoni miftuħa. Miftuħa jiva. Maluqa. Għaddit. Amenda 128 anzi 128 Bis Malwa. Kważi wasalna fl axħar Jaf ikonna nkomplu bl-Ingliż biss. Votazzjoni magħluqa 129 miftuħa. Magħluqa. Maddiċ 131 27 ikon miftuħa. Malwa. Għatit. 130 miftuħa. Malwa. Għaddit. Wieħed li ta' wieħed wieħed li ta' tnejn tmija għoxrin ikom miftuħa. Maluqa. Għaddit wieħed li ta' tlieta miftuħa. Maluqa. Għaddit ikon 29 miftuħa. Maluqa. għaddiet, wieħed li ta' erba miftuħa maluqa. Għaddiet 136 miftuħa maluqa. Għaddiet. Wieħed li ta' seba miftuħa. għaddit. Wieħed li ta' tmija miftuħa. Maluqa. Għaddit. Amenda erba kompromess miftuħ. Maluqa. Għaddit. Kompromiss ħamsa. Jaqa. Kompromess sitta mifsuħa Maluqa. Għaddit emenda wieħed sitta erba mifsuħa. Maluqa. Maluqa għaddiet. Wieħed sitta ħamsa. Le, dak لا Le, anzi, wieħed sitta ħamsa miftuħa. Maluqa. għaddit 22 مفتوحة malwa maddeċ. Wieħed seba' ħamsa miftuħa maluqa. Għaddit wieħed sitta seba' miftuħa maluqa. Għaddit wieħed seba' u sebgħin miftuħa.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 Għamil 77, nifutajna 177. Meċ. Għat s signora Holmajer, għara. Jena 77 għat. U futajtu 77. Titna ġo nifutaw, tajjeb, mela, u jħat 77. Għal u kolla, ok. Right.